Just provisional because it would. Good morning, everybody. So we are here to. Oh, sorry, yes. If there are no objections, I consider the. Mela jekk mawx oġġezzjonijiet nistanajt li l agenda ġiet adottata, mawx avvizi minnaħat naħa tal-Presidenza, għalek irridu napprovaw il-minuti tal-laqata 21 ta' ottubru, jekk mawx oġġezzjonijiet nistaw najdu li huma approvati saridu nvotaw fuq il-tekst ġi maqbul fit trialogu fuq il-taksonomija. Mela jena għamlu test ta' votazzjoni l-ewwel votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Mela naħseb li il-test tajjeb. Mesa namlu l-vot reali fuq il-trialogu. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Good. 85 in favor. Mela l-votazzjoni maluqa 85 favur 16 kontra għaddiet u ħames astenzjonijiet. Thank you very much. The meeting is closed.